fi Firenze attakka nis, spara fuq in-nies u hemm ukoll nies li qegħdin l-isptar. U mbagħad il-qattiel qatelilu eh, nnifsu. Din hija kwistjoni ta' persuna razzista illi rrid joqtol in-nies sempliċiment għaliex daw huma ta' karnaġġjon sewda Eh, hemm persuna minnhom li kienet fil-fatt sindku kien Rezistenza għal nazifasċizmu. Eppure proprio. Jien kont sindkus u, u din Et juri li din il- dan l-ispirtu eh, daqshekk faħxi jidher jista' jidher kullimkien. Sur President allura nitolbok biex turi is-swit il-qalb u n-niket ta' dal-Parlament u kundanna kontra kull tip ta' razzizmu u rispetta dinjità u drittijiet ta' kull bniedem. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi, onorevoli Domenici. Nirringrazzjak ħafna u nixtieq infakkar illi f'din il dan il-ftuħ ta' tis-seduta tal-Parlament il-President Buzek diġa' qal u uża kliem iebes fuq dak li ġara Firenze kif ukoll dak li ġara fil-Jeġ fil-Belġju ma nistawx klif inġeddu sentimenti ħsibijiet u l-klim ta' kundanna illi diġa ġew espressi mill-President Buzek. Issa nistgħu nibdew bil-votazzjoni. Relazzjoni onorevole Albertini. Mela, il-rapport tas sull-Albertini fu istrumenta tal-assistenza ta' qabel addizjoni il-votazzjoni miftuħa. Votajtu kollha kemm intuhom? Votajtu kollha kemm intuhom? Jerġejt il-President? Ħaffu mela. Avete votato tutti? Votajtu l-koll? Il-votazzjoni maluqa. U din għaddiet maġġoranza kbira, nerfraħu l sur Albertini, issa ngħaddu għal rapport ta' Sur Perello Rodriguez, il-meraq tal-frott u ċerti prodotti simil maħsuba għal konsum mill-bniedem. Mela votazzjoni miftuħa vot elettroniku. Fuq l-ewwel blok, votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mela votazzjoni elettronika fuq ir-rapport kollu kemm huwa kif ġi modifikat il-votazzjoni miftuħa. Votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira u għalhekk issa nressa ir-riżoluzzjoni leġislattiva l-votazzjoni miftuħa. Votajtu l-kol kemm intuhom? Il-votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira nifirħu l-rapporter ngħaddu għal rapport ta' Sir Newton Dunn. Blok numru wieħed minnu favur. Minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mela, il-proposta tal komissjoni jekk ġiet modifikata minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Rezoluzzjoni leġislativa votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votajtu l-kol kemm intom? Votazzjoni maluqa. Maġġoranza kbira nifirħu li rapportier. Rapport ta' Sur Karl Hagland fuq il-ftejn ta' sħubija dwar is-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Jixtieq jitkellem ir-rapportier. Rapportier, kjoġbu. Grazzi tassew sur President, minħabba din il-proċedura daqsxejn stramba rigward ir-rapporti. Xtaqt nifoka fuq il-tip tal-proċedura tal-votazzjoni. Mela, nivvotaw għal favur il-rapport ifisser li natu konsens għall-astensjoni tal-protokoll fil-waqt li nivvotaw kontra ma nkunux qed natu konsens għaliex dan ma seta' jitrasaq l-ebda speċjalment meta nqisu l-ordni tal-Kumitat tal-Budget, ġifri jekk għana nkunu qed nivvutaw, favur nkun qed nivutaw kontra, allura nikjari fi kada xejn is-sitwazzjoni. Grazie per le precisazioni. Grazie għal preċizzazzjoni, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni Maluqa li, ma l-President jgħid votajtu l-kol kemm intom mela il-votazzjoni maluqa. Ir-rapport ma diex. L-deputati ċabċbu. Bene. Passiamo. Tajpwis, mela, naddu issa l-kompożizzjoni tal- numerika tal-Kumitati Permanenti, il-proposta ħanivvutaw fuq għamlu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal kompożizzjoni numerika ta' delegazzjoni interparlamentari minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal rapport ta' Signora Sharon Bowles din il-votazzjoni se ssir biskrutinju segret intom esperti ġifir bżonn istituzzjonijiet ħajtilaw eh, ħatixal il-bozza l-blu, mela l-votazzjoni miftuħa. Votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni magħluqa. Għanna maġġoranza kbira ġi elett is-sostitut fil-Bank Ċentrali Ewropew. Issa nistgħu ngħaddu għal l-erba proposti ta' rezoluzzjoni fuq il-ftehim rigward il-ftehim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok, l-ewwel proposta ta' rezoluzzjoni għandna żewġ gruppi politiċi, il-Partit tal-Ħodor u l-Gwe għal appell nominali. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni maluqa. Daw l-amendamenti ma ġewx aċċettati u riżoluzzjoni ma ddiċ. Issa unek għanna il-grupp tal-Partit tal-Ħodor, tal-Gwe, ħanresa għal eh, għal-vot minu favur kontra sanzjoniet maddiċ. Issa naddu għal-proposta ta' rezoluzzjoni ta' tlet gruppi politiċi, il-Partit Popolari Ewropew, Soċjalisti Demokratiċi u l-Alde. Minu favur L-amendament numru 4, l-votazzjoni miftuħa jgħid il-President. Il-kolli votajtu? Mela votazzjoni magħluqa? Maddiċ. Issa, naddu għal paragrafu 6. Is-Sur Guido Milana jipproponi amenda orali. Sur Milana, jekk joġbok. Sur Milana huwa preżenti, tixtieq tajdinna x'inhu din l-amenda x'inhi din l-amenda orali iva. Grazzi tassew, Sur President, din hija amenda orali li fiħdan din ir-riżoluzzjoni ser turi ir-rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem. It-test huwa dali ġej aħna insejħu biex wara il-punt 6 ta' rezoluzzjoni nitolbu l-Kummissjoni biex tintroduċi fil-ftehim mal-Marok il klawzola ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem hekk kif jus rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq id-drittijiet tal-bniedem u l liġijiet soċjali u ambjentali fil-ftehimiet kommerċjali internazzjonali. Din l-amenda nemmen li tejjeb ir-riżoluzzjoni u tagħti indikazzjoni xirqa l-Kummissjoni meta tkun qed tgħaddi n-negozjati tagħha biex iżżomm f'moħħa l-kuntest internazzjonali li f'dak dik iż-żona qiegħda tħoss normalment li dan il-Parlament huwa maqsum ħafna. Kif jixtieq dan ir-regolament mela jekk hawn xi oġġezzjonijiet min-naħa tal-kollegi, jekk m'hawnx oġġezzjonijiet nixtieq li kieku nivvutaw hekk kif talab is-Sur Milana għal dak li huwa appell nominali, ġifieri votazzjoni elettronika, kieġobkom votazzjoni miftuħa. Jekk jogħġbok, Honorable Stevenson. Grazzi tassel, Sur President. President, mela, skont il-fema tijaj u l-rispet ta' drittijiet tal-bniedem, mux inkluż f'kull sħubija ta' ftejm ta' sajt u kull ftejim ta' kummerċ li dan il-parlament joħloq Da, mhux il-każ, allura nistgħu nkunu ċerti li dak li qed jitlob is-Sur Milana huwa preċiż. Ma Jo eh, penso che si... Jena naħseb jgħid il-President li għalhekk nistgħu nimxu bil-votazzjoni hawnhekk m'għandniex ħaġa eh, repetitiva minnaħa tal Sur Milan. Allora meta ħna nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem huwa dejjem tajjeb li inżidu miegħu u mhux innaqsu u ndajfuh mela ngħaddu għall votazzjoni issa. Ngħaddu għall-amenda orali tas-Sur Milana. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni magħluqa. Mela għandna maġġoranza kbira u l-amenda intlaqat. Għaddiet. Amenda numru 2, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni maluqa. Amenda 2 maddiċ, naddu għal-amenda 1, il-votazzjoni hija miftuħa. Votajtu l-kol kemm intom? Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Naddu għal-amenda tlita, il-votazzjoni miftuħa. Il-votajtu l-kol kemm Il-votazzjoni maluqa? Maddiċ. Proposta ta' rezoluzzjoni għal votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votajtu l-kol kemm Il-votazzjoni maluqa?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 Grazzi, Iva, kemtejn biex nirringrazzja l shadow Rapporteurs tiegħi u l ilbija tal-membri parlamentari Ewropej illi kontribuew għal dan ir-rapport fi żmien ta' kriżi ekonomika dinija. Kwistjoni ta' stant importanti bħal dik ta' difiża jistħoq illa nivotaw favur ir-rapport. Grazzi da' stant nivotaw għal emendi wieħed u tnejn f'daqqa dawk favur dawk kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 3, partijiet separati, vot elettroniku, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votajtu l-koll, il-votazzjoni magħluqa. L-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Ivvotajtu l-koll. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 5, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Ivvotajtu l-koll. Votazzjoni maluqa. Għaddit. It-tieni parti, niftħu l-vot. Ivvotajtu l-koll nalqu il-votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 10 l-ewwel parti niftur votazzjoni. Ivvotajtu il-koll votazzjoni magħluqa. Għaddit. It-tieni parti niftur votazzjoni. Ivvotajtu l-koll nagħlqu l-votazzjoni. Għaddiet, 23 l-ewwel parti nifsu l-votazzjoni. Ivvotajtu l-koll, nagħlqu l-votazzjoni. Għaddiet, it-tieni parti niftu l-votazzjoni. Ivvotajtu l-koll, nagħlqu l-votazzjoni. Għaddit. 29. Nifsu l-votazzjoni. Votajtu l-koll. Naqlu votazzjoni. Għaddit. 35. Nifsu l-votazzjoni. Votajtu l-koll. Naqlu l-votazzjoni. Għaddit. 36 Nifsu l-votazzjoni. Ivotajtu l-koll. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. 37 nifsu l-votazzjoni. Ivotajtu l-koll. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet. 38 nifsu l-votazzjoni. Ivvotajtu l-koll? Nalqu votazzjoni Għaddiet. Erbajn, Niftu l-votazzjoni. Ivvotajtu l-koll? Nalqu. Għaddiet. 45. Niftu l-votazzjoni. Ivvotajtu l-koll? nal u votazzjoni Għaddit. 59, nifsa votazzjoni. Rivotajtu l-koll. Naqlu votazzjoni. Għaddit. 60 partijiet separati, l-ewwel parti, nifsa votazzjoni. Rivotajtu l-koll. Naqlu votazzjoni. L-ewwel parti ma It-tieni parti. Nifsa votazzjoni. Votajtu l-koll, nal votazzjoni It-tini parti għaddis. Sitt sebajn, nifsu l-votazzjoni. Votajtu l-koll, nal votazzjoni Għaddiet. Wieħed u sebajn, nifsu l-votazzjoni. Votajtu l-koll, Nar votazzjoni. Għaddiet. Il-rapport kollu vot elettroniku nifsu l-votazzjoni. Ivvotajtu l-koll? u l-votazzjoni. Maġġoranza wiesa nifraħ l-rapporter. Il-rapport għadda. Summit u eh, Russia. Proposta ta' rizoluzzjoni komuni ħames gruppi politiċi. Paragrafu 15, l-ewwel parti. Ollu jdejkom favur, kontra, astensjoni ta' diet, it-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Avete votato? Votajtu l-koll, nal il-votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 16, partijiet separati. Vot ollu jdejkom dawk favur. Kontra, astensjoni ta' diet, it-tini parti, vot elettroniku. Vot astensjoni miftuħa. U nala issa. Ħaddit. Emenda u wieħed partijiet separati l-ewwel parti dawk favur dawk kontra. dejkom xidejkom ġon ibdew, dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet għaddiet, it-tini parti, dawk favur. Dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. Naddu issa għal proposta ta' risoluzzjoni komuni, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet maddiċ. għaddiet. Issa rridu nwaqfu il-votazzjoni illa li xirdu naddu għall-lotja tal-premju Sakharov nistuktaw bil-ħidma iktar tard.